ta' jkunu ta' konflitt mal-xogħol tagħhom bħala membri parlamentari. Fil-laqa ta' 8 ta' Lulju tal-2013, skont l-artiklu 3 paragrafu 4 ta' regoli ta' proċedura, dawn il-ħatriet huma validi. Signora Manetti, Signora Boris, Signora Tomasic kif ukoll is-sur Badinic u eh, dawn il-mandati jiġu ddikjarati bħala validi. L-awtoritajiet Pollakki